nis ta' dik l-industrija tal-azzar ġew hawnhekk biex jiddiskutu fuq l-industrija tagħhom u żewġ kollegi tagħhom ehm, ġew attakkati. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli dawn ġew biss jitkellmu fuq il-ġejjieni ta' din l-industrija tal-azzar u eh, kien hemm komplott kontra tagħhom jiena nixtieq illi dan jitniżel fil-minuti. fil minuti għaliex kien hemm bżonn propju l-intervent tad deputati Ewropej biex dawn l-affarijiet jieqfu għaliex kulħadd hawnhekk għandu jkollu dritt li jesprimi ruħu bla biża. Danke. Grazzi ħafna. Grazzi. Kollega, jiena nixtieq ninformak li il-President ta' din il-Kamra għandu din l-informazzjoni, il-konferenza tal-Presidenti u kol se tiġi marfa dwar dan biex jittieħdu il-passi meħtieġa. Hija tassew ħasra illi seħħu l-inċidenti li seħħu. Punt ieħor, point of order. Grazzi, President Jiena nixtieq nipprotesta għaliex snin ilu jiena kont responsabli rapport Kobe tal-li permettejt li dikjarazzjonijiet bil-miktub jinħarġu minn uffiċċju jkunu hawnhekk barra l-hemicycle u din kienet tasew rebħa għal ehm, demokrazija dawk kollha illi xtaqgħu jesprimu ruhom kienu jkunu jistgħu. Issa l-affarijiet reġgħu eh, inbidlu. Eh, Sinjura Ratti reġgħat batlet dawn l-affarijiet lura fl-uffiċċju fejn kienu bdew jekk joġbok erġa' ara x'inhu jiġri għaliex din hija tassew daqqa taħarta l-istituzzjoni tal-Parlament li dawn id-dikjarazzjonijiet mhumiex xi jinsabu fejn kienu qabel. Grazzi ħafna. Mela dan se neżaminaw ukoll waqt il-konferenza tal-Presidenti. Point of order ieħor. Grazzi, President, kollega soċjalista għamel komment il-biraħ dwar id-demonstrazzjoni tal-aslu mital jiena u sejr lura l-lokanda jiena twerwirt meta rajt il-ħsara li kienet saret fil propieta tal-belt ta' Strasbourg u hija tassew ħasra meta li meta jkun hemm il-dimostrazzjonijiet un bataħallu ħsara ta' dak it-tip warajom. Il-President, grazzi. Kif tiġaħat? Din hija xi ħaġa li se tiġi diskussa u indirizzata waqt il-konferenza tal-Presidenti. Dawn l-inċidenti aħna nafu bihom u eh, se jiġu diskussi mill-konferenza tal-Presidenti mal-mexxejja tal-gruppi politiċi. Nibdew bil-vot. Għanna hawnhekk issa l-ewwel punt tagħna li huwa il-rapport ta' Sir David Kaza. 7-6. So, das ist die letzte Wortmeldung. Bitte, Herr Kollege. <clears throat> kollega, l-aħħar wieħed però. Wieħed eh, deputati dan il- il-roli ta' dan il-parlament għalli ħares il-minoranzi jina nħoss li għawnef dan il-parlament e minoranza dawk tal-mini pejjeb aħna nishtiqu illi konna zona fejn mini pejjeb jistaj pejjeb bil-kwiet. Grazzi. Issa, ħanaddu għall-ewwel vot, il-vot fuq ir-rapport ta' David Kaza, vot wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport għadda. Issa naddu għal rapport Ferreira. fejn għanna numru kbir ta' votazzjoni nominali sur Posselt. Grazzi, President. Jiena votajt imma il-magna tiegħi miex taħdem hekk jogħġbok hu nota. Tajpwis ħadna nota issa naddu biex nivvotaw fuq ir-rapport ta' Sinjura Ferrera. L-ewwel paragrafu. Vot separat dak favur? Kontra? Maddiċ. Niverifikaw. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Naddu għall-emenda numru 2 b'żewġ partijiet. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. It-tieni parti ta' din l-emenda taqa. Emenda tlieta. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 4 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, il-test oriġinali, paragrafu 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 15. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Il-test oriġinali f'żewġ partijiet nivvota fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 10, emenda 16, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma ditx. Il-test oriġinali ma vot maqsum fuq l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 11 Amenda 21 dawk favur kontra assenzjonijiet Maddeċ. Paragrafu 20 fil-form oriġinali tiegħu votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Paragrafu 21. Żewġ partijiet. Dak favur l-ewwel parti, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Il-paragrafu 24, emenda 17. Dak favur? kontra, astensjonijiet, għaddiet. il paragraf 24, emenda 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 25 żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dak favur. Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit ukoll. Paragrafu 26, emenda 20, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Il-paragrafu 33, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 5 ġiet irtirata fuq il-paragrafu 36, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Dan għadda dal-paragrafu, paragrafu 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiex. Paragrafu 39, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maloqa. Għadda, paragrafu 40. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda numru 1 wara l-premessa A. Dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Premessa ċe emenda 10, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw fuq il-test oriġinali, dawk favur. Kontra assenzjonijiet Għaddit. Premessa F. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet Għaddit. Premessa G. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit Premessa je, ġej. F'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Premessa K f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Premessa L votazzjoni nominali l-emenda L votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma ditx Nivvotaw fuq test oriġinali dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Premessa N dawk favur l-emenda 12 issa. Kontra. Astensjonijiet. Aħjar niverifikaw jgħid il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Fuq it-test oriġinali vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet premessa te emenda 13 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa Y emenda 14 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa a B, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. premessa A D, F'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra? astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-annes wieħed il-ġdid emenda sitta dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Le, maddiċ, maddiċ. L-annes il-ġdid emenda seba. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 8 dawk favur Votazzjoni maluqa. Ma L-emenda dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Naddu issa biex nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat kollu kemmu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport ġi adottata kif ġie emendat. U dan wasanna għal rapport li mis ir-rapporter. Sur President, kollegi, dan il-rapport kien wieħed ta' importanza kbira. U fil-fat wassal messaċ lil il-Konsillu Kummissjoni minnant il-Parlament war dak li jixtuq jarraw għal 2013. Jena irrid kemm jista' jkun li jkun hemm konsensus imma prioritajiet differenti tal-gruppi politiċi elbu fuq li e, e, rrida li konna e, leħen qawwi li jasal mill-Parlament Ewropew għaddej minn krizi kera hemm qatt kbir u il-ċittadini ma jistawx joqogħdu jbaxxu rashom għal dawn il-politiki ta' austerita, bżon ta' iktar flessibilità f'dawn il-miżuri ta' austerita biex ikun hemm iktar tkabbir fiż-żona euro u għalmenu jirnexxina li nirħu dan il-limitu ta' 0.7 fil-100. Aħna permezz dak li qegħdin nagħmlu waqdin niġġeneraw iktar reċessjoni jiena ma nixtieq li titniżel fil-minuti li jiena qed nivvota kontra il-minuti tiegħi nixtieq li jitneħħa ismi minnu u importanti li ċittadini jkunu jafu illi aħna maħniex favur il-politiki ta' austerità eh, kontinwa kif qed jagħmlu jimplementaw il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea. U dan um, bl-appoċ tal-maġġoranza fuq il-lemin ta' din il-Kamra. Illum aħna uh, tajna daqqa ta' ħart oħra li ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Angenommen und wir kommen zur Abstimmung zum nächsten uh, Bericht. Naddu għal vot li miss il-rapport ta' Signora Lope Fontanier. Nibdew l-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 2 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist geschlossen.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 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 29 vot nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. Paragrafu 33. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Paragrafu 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Bija, Zeichen bitte mit ta' Hand, wer ist Paragrafu 41. Paragrafu 41. Emenda erba'. Favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Il-test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 42 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet Partini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 42, emenda 5. Ollu dejkom ikjoġbok bogdaw favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 44, test oriġinali, Vot maqsum. Votazzjoni nominali fuq żewġ partijiet. Nifvotaw fuq l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 7 emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 76 test oriġinali votazzjoni nominali vota votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 76, test oriġinali, vot maqsum, żewġ partijiet. Qed jajdu li l-emenda seba' hija kompatibbli mal-paragrafu 76 ġifiri vota fuq dan ukoll l-emenda seba' dawk favur l-emenda seba'. Kontra? Assenzjonijiet ma' ditx. Paragrafu 78. Żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet ukoll. L-emenda 8 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma bitch. Premessa A f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa H f'żewġ partijiet votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet, it-tieni parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet ukoll. L-emenda disa votazzjoni nominali. ċitir tirata talba li nivvotaw fuq żewġ partijiet għalhekk issa nivvotaw fuq l-emenda kollha kemmi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddit. Rakkomandazzjoni 5.2 fl-annes, żewġ partijiet, l-ewwel parti. Dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddit. Issa naddu rakkomandazzjoni numru 7, vot maqsum f'tlet partijiet. It-tlieta li huma l-partijiet nivvotaw b'vot nominali, votazzjoni fil-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddiet it-tielet parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddiet l-emenda 10 dawk favur kontra astensjonijiet Maddiċ. Il-test kollu kemmu kif ġie emendat. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Angenommen. Eine herzliche Gratulation dem Bericht. Tajjeb mela, nifirħu li rapporter. Bericht von Herrn Schwab. Änderungsantrag. Naddu għal-rapport ta' Senjur Schwab. Point of order? Kollega. Jiena rrit eh, niġbet l-attenzjoni tal-kollegi tagħna fuq il-lemin illi issa ivvotaw f'kunflitt mal-rapport ta' qabel dan. Iva, poġġu għom ġemp xurxin u mbagħad iddeċiedu. Dak ma kienx point of order, Sinjura. Issa naddu għall-emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Abgelehnt. Änderung 3, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Maddeċ. Emenda 3. Dak favur, kontra, astensjonijiet Għaddiet l-emenda erba votazzjoni nominali. Votazzjoni malu għassa, Maddiċ. L-emenda ħamsa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ Emenda 6D. U li dejkom keġobkom dak favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda numru 1 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Acht namentlich, die Abstimmung ist eröffnet. Votazione miftuha, votazione maluqa. Abgelehnt. Wir kommen zur Erwägung. Madic. Permessa A, N, Votazione maqsuma, l-ewel parti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet, it-tieni parti, dak favur, kontra astensjonijiet għaddit premessa e favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit il-premessa għate l-ewwel parti dak favur kontra Astenzjonijiet? aħjar niċċekjaw jgħid il-President għaliex ma kien iċċara din votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet it-tieni parti. Dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Abstimmung geschlossen. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Il-premessa AY vot maqsum fuq l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa A Z dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa emenda d-disa, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, l-emenda 10, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, Nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat għandna bżonn ta' maġġoranza kwalifikata, jiġifieri 378 vot. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din għamela dana għadda dan ir-rapport u nifirħu l-rapporter. Naddu għal mozzjoni għal riżoluzzjoni, regolazzjonijiet delegati li supplementaw il-regolament tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni talbet li titkellem. fl erba ta' frar il-Komitat Ikon adotta riżoluzzjoni fejn eh, ma laqax żewġ atti delegati li adottat il-Kummissjoni fuq l-istandards tekniċi li supplementaw regolament EU 648 tal-2012 fuq id-derivati il-Central Counterparties u il-Repository tal-Kommerċ. Issa wara li aħna zamminajna b'attenzjoni raġunijiet għalfejn dawn ma tlaqawx il-Kummissjoni fi spiritu ta' kompromess hija lesta li tiżgura li meta tadotta d-deċiżjonijiet tagħha fuq eh, mandatory clearing fuq derivati tal-OTC, l-over the counter derivatives, il-sistema il tkun imdaħla b'mod gradwali fuq perjodu ta' żmien xira il-Kummissjoni taqbel ukoll mal-Parlament il-difiża tal-prinċipju ta' ċertezza legali. Għal daqstant, il-Kummissjoni trid tagħmel din l-istqarrija. Il-Kummissjoni deċidiet li l-standards tekniċi regolatorji in kwestjoni rridu jkunu bbażati fuq l-standards, la bozza l-standards tekniċi li ħejjit l-esma il-responsabilità tagħna jalli nieħdu l-passi kollha biex niżguraw li r-riski finanzjarji jkunu jkunu monitorjati sew u mnaqsaw imtaffija kemm jista' jkun biex inħarsu l-ekonomija tagħna. Il-Kummissjoni tifhem xi ftit mitħassib li esprima l-Parlament u hija lesta li tiżgura li meta tadotta deċiżjonijiet tagħha fuq clearing mandatorju għal klassijiet speċifiċi ta' over the counter derivatives l-obbligu għal eh, kumpaniji li mhumiex finanzjarji li jagħmlu l-clearing tiddaħal b'mod gradwali fuq perjodu ta' żmien kif xira dan il-perjodu ta' eh, tħul gradwali jista' jkun simili għal dak li hemm proposti fl-standards tekniċi għal garanziji bankarji. Dan jippermetti l kumpaniji mhux finanzjari li jkollhom biżejjed ħin biex jaddattaw ruhom għas-sitwazzjoni l-ġdida. Fl-istess ħin tħares ukoll eh, approċċ Eh, regolatorju b'saħħtu issa wara eh, l-EMEA, il-Kummissjoni hija lesta wkoll li tiċċara l-applikazzjoni tal-konferma ta' dawn l-standards imsemmija fl-artiklu 11 paragrafu 1 A ta' l-EMEA fil-ġejjeni, l-izvilup ta' standards tekniċi u ħaġa ġdida l-istituzzjonijiet kollha. Il-Kommissjoni hija ċerta li l-proċess se jkun sviluppat u rfinut eh, man man li għaddi żmien. Aħna lesti illi naħdmu mal-Parlament biex niżguraw li jkun hemm dialogu miftuħ u trasparenza dwar il-pjanijiet tagħna għal standards tekniċi għal ġejjeni u niżguraw li l-Parlament ikollu biżżet ħin fil-kontest tal-ftajim interistuzzjonali biex eh, jeżaminom mod partikolari fil-rigward tal-proċeduri marbuta ma' tajjija ta' atti delegati u bilan illi noħol u prassi tajba fuq dawn l-affarijiet, il-Kommissjoni hija lesta li tippromovi ftejim ċar fuq il-mod kif għanna naħdmu bħal per eżempju li kunem iktar laqat, iktar pjanar, iktar opportunitajiet ta' skambju ta' informazzjoni bejn il-Kommissjoni u li kon fuq dawn l-standards regolatorji skont il-ftejmiet interistituzzjonali u dwar meta dawn l-atti leġislativi għandhom jintbatu l-Parlament. Grazzi, Sur President. Herzlichen Dank für die Erklärung. Ich darf der Vorsitzende des... Grazie ta' dik il-dikjarazzjoni. Issa Sir Bowles għandek il-Presidenta il tal-Komitat għandek il-kelma. Kollegi, kellna problemi bl-standards tekniċi kemm f'dak li għandu jisasam kontenut tekniku kif ukoll il-proċedur il-proċedura u l-iskadenza. Gratta ħafna li il-President ħareġ bid-dikjarazzjoni u kellu l-kuraġġ li joħroġ bil-kwistjoni tekniċi li aħna indunajna bihom. Anka għall-assigurazzjoni tiegħu li mmorru u nimxu l-qudiem iktar se jkollna proċeduri aħjar ikolli ngħid li xi wħud mill-affarijiet dwar l-iskadenza jiena diġà ħadd fil-passi illum biex impoġġu iżjed salvagwardji għat-test ta' livell wieħed. U kif qal kummissarju u l-affarijada għaddejja jiena rċevejt xi assigurazzjoni bil-fom fuq it-test li problemi se jiġu solvuti bil-Kummissjoni tippubblika iżjed informazzjoni u dawk it-tweġibiet nittama wkoll li jkun hemm segwitu eh, fil-standards mal jasal il-waqt. U allura fissem il-Komitat u anka fissem il-rapporter l-Onrifer Langen jiena edha E, e, nirtira din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Herzlichen Dank. Grazie signora. Mela mhux se jkun votazzjoni. U din twassalna għal vot li jmiss u din riżoluzzjoni ta' ta' 22 sessjoni tal-Kumitat dwar id-drittijiet tal bnidem fih dan il-Kunsill tal-Ewropa l-ewwel emenda dawk favur dawk kontra astensjonijiet ħan verifikaw votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. l-emenda d-diet. Paragrafu 62 li huwa votazzjoni maqsuma, ir-rapporter jixtieq jissottometti eh, emenda bil-fom. Onorevoli, għandek il-kelma. President, kollegi, għanna talba biex ikonna votazzjoni eh, maqsuma bil-paragrafu 62. Nixtieq nagħmel emenda bil-fom b'żewġ partijiet, l-ewwel parti. Inżidu l-klim it-tieni inżidu kliem fej possibbli. Paragrafu 62 jekk emendat jaqrek b'dan il-mod. Jisten jipretendi l-iżvilupp ta' l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea ta' dritti tal-bniedem f'dak li għandu xaqsam ma' l-azzjonijiet fil-forums. On human rights be communicated to the European Parliament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 Jider li le, għallura se kien votazzjoni maqsuma. Ħan t test kif emenda, dawk favur u dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għal votazzjoni fuq it-test finali kollu kemmu dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda. Nifirħilkom. Issa naddu għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar eh, taħriġ ġudizzjarju u or koordinaturi tal-irati memx emendi dawk favur dawk kontra astensjonijiet u għaddiet issa naddu għal rapport de Mauro emmenda waħda dawk favur ta' dil-emenda dawk kontra dil-emenda astensjonijiet għaddiet. U issa ngħaddu għal votazzjoni ta' test kollu kemm hu dawk favur dawk kontra astensjonijiet u dan għaddiet ukoll. Grazzi u nifirħilkom. Jekk joġobkom temmejna l-voti, allura issa nsaqsi l-kollegi kollha illi ma jixtiqux jibqaw illi ma jixtiqux jagħmlu dikjarazzjoni fuq il-voti biex jħaffu jitilqu mill-awla biex